il-mobilizzazzjoni ta' Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea Irlanda arar f'Novembru 2009. Votazzjoni nominali nibdew bil-votazzjoni. We are voting on the Berger report. The vote Et nivvotaw fuq il-rapport Berger. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet nifirħu l-Onorevoli Berger. Naddu għal rapport li mis tal-Onorevoli Matera il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. Ο Harton, ebitis diadikasijas, της Sir Hatton fuq il-proċedura. Sir President, Is-Sur Dol kellu żball dak li qal aħna ma rridux nikkastigaw lill-Olanda minħabba l-levita 6 fil-mija mhuwiex aċċettabbli illi laqas biss tissemma dejja bħal dan u aħna bħala Olanda nħossu illi ġejna trattati b'mod inġust għall aħħar Αυτό είναι ακριβώς το σημείο το οποίο συζητήθηκε χθε και έχει κλείσει συζήτηση. Imma dan punt li ġi diskuss il-biraħ u dak il-punt tista' dik il-diskussjoni intemmet. Surdol? Iva, eżis kollegi, Aħna id-deċidejna waqt l-aħħar konferenza tal-presidenzi illi inpoġġu fuq l-agenda tal-lum il-rapport tal-Sinjura Matera. Ħadd eh, ma qal illi ma rridux fuq l-agenda il-President jistaqsi issa jekk individwu bħal dan għandu jkollu possibilità illi kollu eh, illi ikonna diskussjoni daqseg bil-miftiħin kif kena f'dan l-aħħar ħames snin. Dik hija l-mistoqsija illi jiena għamilt il-ħamis fil-ħodu. Issa jekk aħna se nippermettu dawn l-affarijiet se nbidlu il-metodu tax-xogħol tagħna daqshekk għandi xi ngħid jien. Mela niftħu il-votazzjoni fuq l-ewwel rapport tal-Onorevoli Matera mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament ta' Globalizzazzjoni. Naħseb li l-Onorevoli Matera eh, tixtieq tintervjeni u xek, tixtieq titkellem, Sinjura Matera. Grazzi, Sur President, eżis kollegi, l lu aħna se nivvotaw fuq pakketta għajnuna l-Olanda li talbet li ġi mobilizzat il-Fond ta' Ġustamenta globalizzazzjoni għall ammont totali ta' 10.5 miljon euro. Dan it-trasferiment ta' fondi mill-budget tal-Unjoni se jżom ter ta' soltu imma it-talbiet li se jaslunna fil-ġejjeni li dejjem qegħdin jiżdiedu se jibqaw iblokkati minħabba illi il-budget tal-2011 ma ġiex adottat. Issa jekk is-sistema li qed nistennew se tidħol fis-seħħ f'jannar, allora mhux se jkun possibbli li nagħmlu trasferimenti u li nagħmlu l-ħlasijiet neċessarji f'dan il-moment ta' diffikultà ekonomika għall europa kollha kemmi, il-Parlament jixtieq illi jkun hemm sens ta' responsabilità qawwi min-naħa tal-Istati membri illi uh, fil-Kunsill ħalqu għamlu resistenza għall approvizzjoni ta' eh, budget illi jkun auster u skont il-prerogattivi ta' Trattat tal Lisbona. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna. Tajjeb, mela. Votazzjoni nominali fuq il-rapport ta' Sinjura Matera, Nord Brabant u Zwid Holland. Nibdew il-votazzjoni. Peres Foforias. Votazzjoni maluqa. Għadda dan il-rapport. Rapport li mess dejjem ta' Sinjura Matera mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Ġustament tal Globalizzazzjoni Drente Divizjoni 18, Olanda. Votazzjoni miftuħa. Peras Fufurjes. Votazzjoni maluqa. Għadda wkoll dan. Rapport li mis dejjem tal-Onorevoli Matera mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew tal-ġustament tal-globalizzazzjoni ta' Limbeg. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Peras ċuvorjes. Votazzjoni maluqa. Għadda dan ukoll. Rapport li mez dejjem ta' Sinjura Matera, mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Ġustament, u Overize. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. għata. Rapport li mess tal-Onorevoli Matera, Fond Ewropew ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni, Nord Holland u Utrecht, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għadda dan ir rapport ukoll. Rapport li mis, Fond Ewropew ta' ġustament ta' globalizzazzjoni Nord Holland u Zuid Holland. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit din ukoll nifirħu lil Sinjura Matera. Issa naddu għal rapport li mis u issa nifutaw fuq il-rapport tas Sur De Castro għajn lajnuna motija fil-qafas tal-monopolju tal-alkohol tal-Germania. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rapport ġi approvat nifirħu l-Onorevoli De Castro. Rapport li mis tal-Onorevoli Morera Esenzjoni mid-dazzju għal ingredienti attivi farmaceutiċi speċifikati li għandhom isem komuni internazzjonali. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dan il-rapport ġi approvat ukoll nifirħu l-Onorevoli Moreira. Rapport li mis tal-Onorevoli Reul ftejim dwar il-kooperazzjoni fil-qasam ta' xjenza u ta' teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukrajina. Dawk favur, kontra? Astensjonijiet? Għadda. Rapport li mis dejjem tal-Onorevoli Reul ftejjim fuq il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika Komunità Ewropea u il-Gvern tal-Faroe. Dawk favur, kontra astensjonijiet? għaddiet. Dejjem rapport tal-Onorevoli Reul ftehim dwar kooperazzjoni fil-qasam ta' xjenza u ta' teknoloġija bejn l-Unjoni Ewropea għal ġappun dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Eh, rapport li mess ftehim mal-Ġordan. Dak favur kontra astensjonijiet approvat ukoll nifirħu lill-Onorevoli Reul. Rapport li mes Patraw Neves ftehim ta' sħubija dwar is-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gżejjer Solomon. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Approvat. Nifirħu lill-Onorevoli Patraw Neves. Rapport li miss l-Onorevoli Kaza sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjut u l-perjodu ta' obbligu li tiġi rispettata rata standard minima. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rapportata nifirħu l-Onorevoli Kaza. Rapport li miss tal-Onorevoli Balz, rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2009 dawk favur, kontra, astensjonijiet, ġi approvat. Rapport li mes tal-Onorevoli Ele, kooperazzjoni ċivili militari u l-izvilup tal-kapacitajiet ċivili militari. Dawk favur, kontra, Astenzjonijiet? Approvat. Nifirħu l-rapporter. Naddu issa għal rapport tal-Onorevoli Bilbao Barandika. Pjan fit-tul għall-istok tal-inċova fil-bajja ta' Biskaj u s-sajt li jisfrutta dak l-istok. Il-rapporter tixtieq tintervjeni. L-Onorevoli Bilbao? Grazzi, Sur President. Jena kemm rrit ngħid illi fil-Komitat tas-sajt jiena votajt kontra dan ir-rapport għaliex jiena ħassejt illi xi mill-emendi uh, ma ġewx adottati ma jiena inqis li huwa ħafna iktar importanti li dan is-settur għandu jkollu pjan fit-tul għall-inċova jiena se nivota favur u nitlob il-Kunsill li tant irreżista il illi aċċetta eh, setat ta' kodaċizjoni ta' dan il-Parlament skont it-Trattat ta' Lisbona u li millum eh, jifissaw data sabiex jimdew il negozjati sabiex il-settur ma sillux iktar sara kif se jiġri jekk dan ma jsex. Jine jiper. Jine kata. Eh, l-emendi wieħed ta' 36 approvati, issa immorru għal l-emenda favur kontra amendi eh, astenzjonijiet taddi, issa għanna il-votazzjoni nominali niftu l-votazzjoni. Nara l-votazzjoni. Taddi, nifraħ il-Sinjura Bilbao. Issa morru għal rapport tas Sur Gallagher. għanna il-rapport il-pjan multjanu għall-istok tal tas sawra tal-Atlantiku s-sajt li xruta tal-istok. Il-rapporter ixtieq jitkellem. Grazzi ħafna. L-emenda 29 ġit kanċella tam soċjalisti għalek biex nisguraw li minnaħat tal-għaldi nistaw nivvotaw fuq dan għax din hija emenda importanti ħafna nitlob il-membri li forse hemm xi wħud li ma jifhmux ix-xjenza, aħna marri mhux qed jekk aħna namlu dan, nkunu qegħdin imorru kontra l-pariri xjentifiċi jekk inneħu l-emenda ta' soċjalisti. Għalek jiena tal-parir li nivutaw kontra il- IPP u nadottaw il-rapport ta' soċjalisti anki jekk irtiraw din l-emenda forsi nis li jgħodu fil-nofsenar tal-Europa ma ċif mux qed jiġri fit-tramuta ġifiri. inti qed tieħu il regola 156.5 dotta l-emenda 29 skont il-lista tal-votazzjoni. Iġifieri rridu nivutaw fuqha. Ġifiri nkomplu l-emendi favur kontra astensjonijiet jaddu l-emenda numru 30 u 31 favur kontra astensjonijiet dawn jaddu ħan iċċekkjaw imma l-emendi 30 u 31. Votazzjoni maluqa. Mela um, jaddu kif qed taraw għalhekk in-numru 9 jaqa' 29 u issa nivvutaw il-proposta kif ġiet emendata favur kontra astensjoni taddi. Issa għanna votazzjoni nominali, niftħu il-vot, nalqu l-votazzjoni u taddi. Nifraħ is-sur Gallagher. Issa, immorru għal rapport ta' Gropa Chick Tat nitkellmu fuq il-proibizzjoni ta' selezzjoni kwalitattiva u restrizzjonijiet fuq is-sajt għal barbun u l-barbun imperjali fil-Bahar Baltiku. Fil-Belt u Sound l-ewwel emenda favur kontra astensjonijiet dan din taddi. Il-proposta kif ġiet emendata favur kontra astensjonijiet taddi. Ir-riżoluzzjoni għal vot nominali nibdew il-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. U r rapport ġi approvat nifraħlek. Issa imorru għal-rapport ta' Sur Ferreira meta qed nitkellmu l-użu tal ispeċjalieni li ma li ma jinsabux fil-lokalment fl-akwakultura. L-emenda 17. Favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. Ir-riżoluzzjoni kif bidilnija kif ġiet emendata favur favur kontra astensjonijiet. Ta' tgħaddi. Issa l-emenda 18 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Issa għandna votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Nara il-votazzjoni. Il-rapport jaddi ġi approvat. Nifraħ il-rapporter. Kollegi, kif tafu fil-nofsenar se jkonna il-President tal-Ġorġja li se jiġi jizurna u jkellimna għalek se namlu il-rapport ta' Sur Rabkaj unbat niqfu biex namlu il-seduta solenni u għall-axħar żewġ votazzjoni inkomplu wara li nispiċċaw ma' seduta solenni. Għalek inkomplu bil- Grazzi tal-intom din taqblu ma dak li proponejt li kif nipsa niproċedu. President ringrazzja il-Kamra. Mela, immorru rapport Sur Rabkaj għanna xi emendi minn eh, wieħed sa tnax, eċetera, favur kontra stensjonijiet jgħaddu. Le? tridu nanqodu li l-ħin, l-emenda 12, favur, kontra, astensjonijiet, tintlaqa. Taddi, l-emenda 17, favur, kontra, astensjonijiet, din taddi. L-emenda 22. Din għanna tlet partijiet għalija, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Tini parti favur kontra astensjoniet taddi. tillet parti favur kontra astensjoniet taddi. L-emenda 36 votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala, il-votazzjoni. U l-emenda 36 ma jaddix, issa l-emenda 25 votazzjoni nominali. Nifsa votazzjoni nal votazzjoni u din l-emenda taddi. L-emendi 33 u 31 bekk waqaw l-emenda 39 favur kontra Astenzjonijiet. Da din ma tintlaqax 37. Favur kontra astenzjonijiet. Jaddi, taddi. L-emenda 27 taqa. L-emenda 28 permezz ta' votazzjoni nominali, għalek niftaħ il-vot. Nala il-votazzjoni u din taddi. L-emenda 34 jaqa, l-emenda 35 favur kontra stensjonijiet din l-emenda ma taddix. L-emenda 38 favur kontra astensjonijiet ma taddix Issa, niċċekjaw ftit għax irrit naħlif titħin. Jiena qed li din l-emenda ma għaddiċ imma nitċekja. Nan il-votazzjoni. U fil-fat ma taddiċ. U minnu dak li għettilkom. L-emenda 14 favur kontra astensjonijiet Taddi. L-emenda 30 jaqa. L-emenda 16 favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda 31 taqa. L-emenda 32 favur kontra astensjonijiet taddi. Tajjeb wis 32 għattilkom li għaddiet imma se niċċekkjaw. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. U fil-fatt taddi. Il-proposta kif ġiet emendata naraw minnu favur, kontra, astensjonijiet u tad, Permezz ta' votazzjoni nominali nivota fuq riżoluzzjoni niftaħ il-vot. Vot magħluq. U tad din il-firħu is-sur Rabkel issa nieqfu ftit inkomplu bil-votazzjoni u l ispiega wara l-intervent matul din is-seduta solenni. Grazzi.